Komissarju Cruz, merħba fosna. Issa imisna il-punt fuq l-Ewropea għanna l-passi li jmiss. Helga Trippel tinsab maħna u tista tibdaj pala rapporter. Grazie, Frau Kommissarin Cruz. Kommissarju Cruz. Ewropea għanna għandha tkun il-proġett kulturali l-kbir, eh, proġett digitali kbir tal-Unjoni Ewropea, xi tfisser Ewropeana. Ija librerija digitali, mużew digitali u wkoll arkivju digitali. U dan għal-wirt kulturali tagħna. U għandu jkun hemm aċċess u provvista ta' xogħlijiet Ewropej ħaċ-ċittadini kollha mhux biss l-Unjoni Ewropea ma' madwar id-dinja. U Ewropeana bdiet f'Novembru 2008 u l-elf istituzzjoni kulturali qed jagħmlu sforza biex jibnu fuq Ewropeana u hemm 150 organizzazzjoni involuta. Għal daqstant għandna daq 6 miljun biċċa xogħol mill-wirt kulturali Ewropew li qed jiġu digitalizzati. U sa' fej 10 suppost ikun hemm 10 miljun biċċa xogħol. U fej 15 għandu jkun hemm 15 miljun xogħol digitalizzat fi dan Ewropeana. Għal daqstant tistgħu taraw li dan huwa proġett ta' sew ambizzjuż u huwa importanti wkoll għall-Unjoni Ewropea. Sissa kien finanzjat mill-programmi Content Plus u anka mill-Istati Membri. Madana kollu sissa, is-sitwazzjoni kienet illi il-proċess ta' digitalizzazzjoni minn pajjiż ieħor jivarja. Mistax-fil-mija minn Franza u 16% fil-Ġermanja, ma f'pajjiżi oħrajn l-affarijiet mhux tant sejrin daqshekk tajjeb. dan kollu għandha tkun għandu jkun sforz komuni tagħna sabiex insaħħu il-kultura digitali. U tajjeb nifmu illi hija kwistjoni ta' kollezzjoni kulturali pubblika. Għal daqstant għandu jkun hemm kompetizzjoni b'saħħitha. U għandna wkoll eh, nikkompetu mal e-books ta' Google għaliex m'għandniex ikonna monopolju. Irridu provvista Ewropea u aċċess ħieles għal provvista Ewropea ta' xogħol kulturali. U rridu wkoll inżommu l-influenza tagħna fuq livell dinji dan ifisser li ċittadini Ewropej ikun jistgħu eh, jħallu impatt ukoll. fuq non-copyright box, ġveri kodba mingħajr eh, drittijiet tal awtu u l-affarijiet isiru komplessi ħafna ħafna drabi konna fidejna xogħlijiet mingħajr awtur dawn xorta koperti mid-drittijiet tal-awtur, ma xorta ma tkunx taf fidejn minnu ma drittijiet u konna u kol kazijiet fejn konna eh, prodotti oħrajn problematiċi jekk xi darba Ewropeana tkun kapaċi tkopri eh, kodba protetti, inkopirajt għandu kun hemm ħlas ġara darba dawn il xogħlijiet iġu dawn l-audjati, xin kallan kun għatin inkisru xol artistiku fuq is-soq kulturali tagħna. Minn banda l-daqstant għanna bżon digitalizzazzjoni effettiva u fl-istess ħin irridu nipproteġu nippreservaw drittijiet tal-awtur għax dan l mod kif nistgħu nżommu diversità kulturali tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstan għandna bżonn soluzzjonijiet bbażati fuq konsens għal xogħlijiet olfni u rridu wkoll nfasslu b'mod ċar min għandu t tal-awtur. U importanti għalina li issa wara Lisbona qed diskutu strateġija ġrida 2020 qed nitkellmu fuq protezzjoni tal-ekonomija, nipromovu soċjetà bbażata fuq l-arfin, eh, soċjetà tal-informatika u importanti l-istrateġija Europa 2020 issib finanzjament tal-Europeana wkoll. Imma ovvjament għandu jkun hemm kofinanzjament mill-Istati membri, għandu jkun hemm sforz kollettiv u għandna bżonn kampanja sabiex nippruvaw insibu ejjun privati ta' finanzjament ukoll. Għandu jkollna proġett konġunt ta' Ewropea ta' prana mis-settur privat u għandna wkoll naħdmu fost iż-żgħażagħ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 nipopolarizzaw il-wirt kulturali tagħna. Mhijiex biss librerija imma arkivju, mużew. U minna ħati għajn nittama li xogħlijiet ta' Chopin jew Marie Curie nittama li xogħlijiet tagħhom jiġu pubblikati online. Madanna kollu permettu li dan. M'għandniex nippermettu lil nanfusna li nimxu f'direzzjoni ta' kwalità aktar baxxa ta' xogħlijiet fih dan il-proġett Ewropeana għal xogħlijiet u għarfnim, nsejħulhom xolijiet u għarfnim bżonn ukoll niproteġu drittijiet tal-awtur tagħhom, rridu wkoll nsaxħu l-isforzi sabiex ikonna d-digitalizzazzjoni fi stati membri jekk tassew irridu xi darba suċċess ta' dal-proġett. Grazzi. NCU. Grazzi ħafna. L-onorevoli NCU, grazzi ħafna, Sor President pala xedu reportera fuq dan il-rapport mill-Komitat tal-Enerġija xtaqt najt proset li rapporter u nittamel l komissjoni tilqa rakkomandazzjonijiet tagħha. Matul id-dibattitu, id-diskutajna l-organizzazzjoni fuq sit elettroniku, kif se ssir disponibbli l-informazzjoni, standards ta' digitalizzazzjoni, kif ukoll il-pubbliċità, il-reklamar ta' dan is-sit elettroniku. U irnexxan nisbdu numru ta' konklużjonijiet u nittamaw illi dawn ukoll jiġu konsidrati fil ġajjini fil ġajjini nittamaw li nkun u kol eh, nittrattaw il-portal, kun finanzjament u organizzazzjoni tas sit elettroniku forma ta' database u mhux portal nittama li l-proposti tal-Parlament Ewropew bis-swit ir rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni anzi ta' komitat fuq kustjoniet li ġat trattajt se jwaslu għal proġett illi konta suċċess. Dan jista' jsir proġett ta' sew ta' suċċess tal unjoni Ewropea, proġett bbażat fuq valuri kulturali Ewropej. Grazzi ħafna l-Orveli Takkola. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Tryppeliä tästä erinomaista raportista. Grazie ħafna. Proset ħafna l sinjura Trupel għal dan ir-rapport eċċellenti. Is-sena li għaddiet dal-punt ġi diskuss dan il-komitat u naħseb li għamlet xogħol eċċellenti f'qasam diffiċli jiena grat għal dan rapport. Naħseb iridu proġett din ix-xorta fl-Ewropa li l-Ewropa jinnara bħala komunità ta' valuri. U dan ifisser illi rridu inkunu komunità kulturali għanna 27 membru b'wirt kulturali imdaqqas u issa fejn għanna informazzjoni eh, eh kbira mem lebda dubju illi għanna natu għacċess aħjar informazzjoni ċittadini. U eh, għal dan għanna bżonnu kol investiment ulterjuri hija realtà li anka l-utenti eh, l-aktar żgħar illum jista' jkollhom aċċess għal partijiet dettaljati ħafna tal-wirt kulturali tagħhom. U jekk eh, din il-highway kif insejħu la tkun disponibbli għal kulħadd, dan ikun implementazzjoni tal-prinċipju ta' ukwaljanza dak nixtaqsam fir xaħjar tal-kultura u dan huwa l-isfond li fih dan għandna naħdmu grazzi ħafna. Is-Sur Miġalski, grazzi ħafna. Il-grupp politiku tiegħi u jien personalment maħniex tant konvinti li nimmultiplikaw entitajiet burokratiċi. Imma fortunatament Ewropeana ma taqax dil kategorija Aħna nejxu fera ta' l-immaġni u mhux flera tal-tezbil miktub dil-kultura bbażata fuq l-immaġini tpoġġina situazzjoni ta' ċittadini għara lix ibax il-kwalità tal-dibattitu pubbliku. Jekk il-proġett Ewropeana se jirnexxielu jamminna ċittadini aħjar, mela allura dal-proġett ikun qed eh, jilħaq lan tiegħu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 U xaqt ningrazza l-rapporter l-Sinjora Truppel illi faslet rapport eccellenti. Hawnhekk qed nitkellmu dwar tip ta' eh, maħzen kulturali Ewropew li se jprovdi kwalità tajba ta' xogħol u l-proġett Ewropeana ħajdependi ħafna fuq il-format li ħantuha. Ma rridux li din tkun biss pjattaforma illi tipproduċi mill-ġdid xogħlijiet illi nistgħu nsibu ġa fuq Wikipedia jew Google. Aħna rridu bażi akademika u xjentifika ta' min joqgħod fuqha fejn jiġu protetti drittijiet u anke l-kontenut ikun protett għal daqstant aħna ressaqna emendi wara id-dibattitu fih dan il komitat tal-Kultura. Imma, ovvjament, ma nafux jekk l-istati membri tassew x-sizaw dan is-sita biex jipromovu l-kultura. Ma unnek għanna nitlu għahna rridu għanna nispiegaw l-importanza ta' Ewropeana u nispiegaw dan kollu li ċittadini Ewropej sabiex dan tassew ikun użat eh, b'mod sħiħ. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna il-Sinjura Kamevert. Grazie ħafna, xan ringrazzja l-Sinjura Trupel għal dan il-rapport eccellenti li qed diskutu l-lejla. Dan huwa xogħol eh, tajjeb ħafna u s-sanna l-ibrija digitali xriet Ewropej li tkun disponibli għall-Ewropej kollha manka madwar id-dinja. Ma dan kollu għandna bżonn sforz iktar ibbażat fuq il-programm komunitarju. U premessa għal dan u Illi skont il-grupp tiegħi għandu jkun hemm aċċess ħieles, aċċess bxejn għal xogħlijiet li nsibu f'Ewropeana. Għamilna l-konsultazzjonijiet tagħna għana kompromess tajjeb. Trid tipproteġġi d-drittijiet tal-awtur u trid parteġi t drittijiet tal-konsumatur billi jkun hemm aċċess b'xejn. Naħseb il-Kummissjoni għandha t-ħonota ta' dawn il-pariri u prerekwiziti ieħor huwa li stati membri għandhom jerfgħu responsabilità tagħhom u mhuwiex aċċettabbli li get sejbu bil-Franċiż u Ġermaniż, bansi bil-Franċiż u l-Polla kemm mhux bil-Ġermaniż il-lingwa oriġinali. Stati membri għandhom għandhom jagħmlu dispożizzjoni il-fondi li hemm żonza sabiex Ewropeana tkun ta' suċċess, grazzi. Non revolitikaw. Grazie ħafna. Il-vantaġġ għal-ċittadini Ewropej huma sustanzjali. U għal daqstant jiena nemmen li għanna nżidu l-ammont ta' kontenut digitali disponibli fl-Stati membri kollha. Jien naħseb li l-individwi b'diżabilità għandhom ikollhom aċċess għal database għandna bżonn aċċess xieraq u aġġustat skont il-ħtiġiet ta' dan iċ-ċittadini. Aħna nirrikmandaw li l-Unjoni Ewropea tipprovdi ċertifikat ta' sigurtà speċjali għal dawn il-sit elettroniċi appoġġati fuq livell Ewropew. Rridu niżguraw li il-proġett eh, jingħata l-appoġġ li jistħoqlu. Sinjura Kommissarju xtaqt nitkellem dwar id-direttiva tal-drittijiet eh, tal-awtur u wkoll grazzi. L-Onorevoli Cruz, il-Komissarju Cruz, nsi. Onorevoli membri u Signora Trupel mod partikolari, aħna affaxxinati mill-rapport tiegħek nistgħu napoġġaw u naħseb illi Ewropeana hija biss il-bidu ta' avventura eh, interessanti u nistgħu naraw saħħa politika, għanza appoċ politiku għall-izvilupp Territ Ewropejana. Barra punt ta' ċess komuni għal xol kulturali, rilz wilts kulturali. Minn barra dan jena xaqt nirringrazzja l-Sinjora Trup, il-rapportera xogħol li għamlet ukoll xtaqt nifirħira għal eh, fatt illi eh, ħriġna bitċa xogħol unika. M'għandekx fejn qed tispjega x'inhi Ewropeana. Il-Kommissjoni wkoll tista' tappoġġa l-idea alternattiva ta' riżoluzzjoni illi sabet l-appoġġ tal-gruppi ewlenin fil-Parlament. Sur President, dan huwa proġett ambizzjuż. Għal darboħra, ħan repeti li dan huwa biss il-bidu però. Lan u li digitalizzaw eh, mapep eh, eh, oġetti fil-mużewijiet, kodba, rivisti u anka arkivi u dawn ikunu disponibli fl-Europa permezz ta' l-internet. U dan huwa essenzjali sabiex niżguraw aċċess għal kultura fl-era digitali. Mhuwiex biss dak li sew semma Sir Mikowski, dan jagħmilna ċittadini aħjar nistennew naraw. Madana kollu hemm opportunità illi nkunu aktar kontenti u għal fatt illi qed ngawdu aktar mill-wirt kulturali. Dan huwa puntat gawdija biex ngħidu hekk. Il-rapport tal-Parlament jisħaq ġustament illi hemm ukoll komponent ekonomiku f'dan kollu digitalizzazzjoni u aċċess online tal-wirt kulturali tagħna se jwassal għal benefiċċji għal settur differenti ta' attività. Mm, settur ta' edukazzjoni, riċerka, turizmu u anka fil-medja. Is-sit ta' Ewropeana huwa r-riżultat ta' kollaborazzjoni bla preċedent bejn libreriji Ewropej, arkivi u anka il-mużewijiet. U eh, kif qalet tajb ħafna sinjura Trupil, dan jagħti wkoll aċċess dirett għal miljuni ta' oġġetti diġitali. Nerġa' ngħid dan huwa biss il-bidu ejja nkomplu mixjin f'din id-direzzjoni jista' jsir ħafna aktar u hemm bżonn nagħmlu aktar. Ir-rapport tal-Parlament jisħaq fuq oqsma differenti ta' Ewropeana u anka l-politika relatata fejn hemm bżonn nirreġistraw progress fis-snin li ġejjin. L-iżvilupp tas-sit, Sur President, jiddependi l-ewwel net fuq l-input mill-istati membri illi għandhom jagħmlu aktar sabiex jiddigitalizzaw il-wirt kulturali tagħhom. U sabiex jagħmlu l-oġġetti digitali kollha disponibbli permezz ta' Ewropeana u neħu gost nara li l-Parlament qed jingħaqad mal-Kommissjoni sabiex jitlob l-Istati membri sabiex iwet u progress rapidu dwar dan illum qabel għada kista jkun. Il-Parlament jisħa illi Ewropeana mandux jati bis access għal-xolijiet f'qasam publiku imma mandu kol jinkludi materjal illi għadu taħt copyright u kol bżonn urġenti u dan huwa risposta Sinjura għu hemm bżonn urġenti li nsibu soluzzjonijiet sabiex no xogħlijiet li m'għadhomx qed jiġu printjati insibuhom online issa. Xolijiet li diffiċli ħafna mhux impossibbli li tara minnu l-awtur ta' sabiex u ukoll ikunu protetti taħt irtit tal-awtur. Jekk ma nagħmlux dan l-Ewropa tkun qed taqtaq lura. Ta Speċjalment, partikolarment, jekk inqablu mal istati Uniti fil-preżent, il-Kommissjoni qiegħda tagħmel valutazzjoni tal-impatt fuq soluzzjoni legali possibbli għal xogħlijiet orfni kif insejħulhom fuq livell Ewropew. U qed niddiskutu x'ista' jsir imma jek permetti li fuq dan eh, nitkellem taħt il-punt tal-agenda digitali li dan huwa mill-punt il ħansemmu. Verżjoni msaħħa ta' Ewropeana se tkun varjat aktar qoddim din is-sena. U dan se jagħti aċċess għal aktar minn 10 miljun eh, xogħol diġitali. U ħajkonna wkoll sit ħajkun żviluppat fis snin ta' wara. Parlament saħaq illi għal suċċess Ewropeana huwa importanti ħafna li nżidu l-arfin ta' sejt kemm fost l-istituzzjonijiet kulturali li jistgħu jikkontribwixxu permezz ta' kontenut digitali u anke fost il-pubbliku in ġenerali. Għandu jkun hemm attenzjoni kbira fuq iż-żgħażagħ kif eh, semma minnkom huwa importanti ħafna wkoll illi ninkludu żaza għaliex jistgħu jiġu mirat permezz ta' skejjel. Kommissjoni għandam pen sur presidenza biex tkompli taħdem fuq l-iżvilupp ta' Ewropeana u l-politika marbuta ma' Ewropeana. U dan se jkun l-aktar element importanti taħt eh, l-Aġenda Digitali Ewropea. Tajab nġil dwar dan, grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Id-debattitu maluq, sinjuri, l-votazzjoni issir fi Brussel fi żmien 15 matul is-sessjoni tal-mini plenary. Ir-rapport li jmiss